tan-negozjati dwar l-ftajim ta' kummerċ l-FTA mal-Australja u New Zealand. Nibdew bil-rapporter bl-awtur anzi ta' din il-mistoqsija orali is-sur Lang. Grazzi, President. Eżis, kollegi, onorevoli membri, kommissarju, din l-istrateġija ġdida smajna u rajna illi il-katina ta' vallur mizjut se tapplika għal reġjun tal-Azja Paċifiku u dan huwa importanti ħafna fil-kommerċ dinji. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-ftejim ta' sħobija transpaċifika mal-Stati eh, Uniti u mal-imstiħba l-oħra huwa importanti ħafna u jagħmel sens ukoll fid-dawl ta' relazzjonijiet tagħna mal-Awstralja u New Zealand jagħmel sens li aħna nażlu din ir-rotta ukoll. Kellna workshop mill-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett u aħna ħarisna lejn il-possibilità li jkollna fejm ta' kummerċ mill awstralja u New Zealand. Min banda għanna valuri komuni mal awstralja u ma' New Zealand, għanna strutturi demokratiċi simili u għanna u koll strutturi ekonomiċi simili. Għalek għanna dawn il-valuri komuni kollha għal qalbna. l australia edha fl-21 post fost il- fost imsieħba kummerċjali tagħna. Anke fir-rigward tas settur tal-ħalib u it-sokkor kellna diskussjonijiet dwar dan anke dwar il-laħa. Anke dwar in naċu u anke dwar il-laħam aħmar. Il-kwistjoni ta' oriġini ġeografika u d-dominazzjoni ta' oriġni hija għandna dan differenzi bejn Ewropa u l-Awstralja iżda aħna qegħdin iktar nimxu lejn liġijiet globali u komuni biex ikollna dinja iktar globalizzata. Jiena konvint illi dawn ir-regoli iridu il jkomplu jitmexxew il-qoddim ma' pajjiżi li għandhom struttura demokratika simli għal tagħna u li għandhom idejat simli għal tagħna. Jiena konvinti li jekk se niddiskutu ma' l-Awstralja u ma' New Zealand se nkunu iktar nistgħu nkunu iktar ambizjużi mit-TTIP. Sissa man għatmanniex evalwazzjoni ta' impatt u ta' kif dan jista' jiġi tassew applikat, għandna però analiżi tal-konsegwenzi ta' dan il-tejm ta' kommerċ. U sir kommissarju forsi inti tista' tindirizza dan il-punt għaliex din is-sena kienet l-ewwel darba illi dawk li jaħdmu fil-digital commerce tnaqsu naqsu mill-istaff tagħhom. Eh, mill-politika kommerċjali naħseb dan huwa punt importanti ħafna. id-DG għalhekk għandha bżonn li kollha ċertu ammont ta' nies jaħdmu għalija, hemm ċertu ukoll bżonn ta' ċertu trasparenza U għalhekk aħna minna din il-mistoqsija orali li ser takkumpanja riżoluzzjoni fifrar u saqsu għalfejn iridu jibdew għalfejn hemm bżonn jibdew dawn il-ftejmiet, x'inhuma ir-riski u anke il- il-konsegwenz ta' dan kollu mal-Australja ma' New Zealand u fil-Azja Paċifiku. u x'inhuma dawk il-komponenti kollha li xis x'ismu il-problema. Aħna dan nixtiequ nisimgħu minant il kommissjoni Grazzi, Sur Lange. President, onorevoli membri, l-Awstralja u New Zealand huma l-imsieħba li jaħsbu bħalna. Aħna għandna ħafna komuni fl approċi tagħna u l-valuri jekk insaħħu dawn ir-relazzjonijiet hija għandha tkun priorità għalhekk fl-2015 l-Unjoni Ewropea lestiet il-negozjati għal eh, affas politiku ma' l-Australia u ma' New Zealand. L-ideja hija li dawn is-sħubijiet insaħħuhom għabbażi ta' prinċipji l-istem u valuri, per eżempju rispett ta' prinċipji demokratiċi, dritti tal-bniedem u anki libertajiet fundamentali l-istat ta' dritt u il-promozzjoni flimkien għal iktar paċi u sikurta fid-dinja. L-Unjoni Ewropea għanda relazzjoni ta' kummerċ u anki kummerċjali u ta' investimenti ma' dawn iż-żewġ pajjiżi u ma' tajbin. Dawn huma wkoll e, mimsieħba ta' servizzi e, anki tal-merkanzija l-Awstralja per eżempju. L-Unjoni Ewropea Eh, l-Unjoni Ewropea tesporta lejn New Zealand, ġifri bil-qawwi anki bħala investimenti. l awstralja u New Zealand għamlu l-FTAs mal-Korea, mal-Stati Uniti, mal-ċina u dan l-axħar mal-sħubija eh, transpacifika l-esportazzjoni ta' investimenti ta' merkanzija f'sitwazzjoni inqas favorabbli mill-kompetituri tagħhom f'dawn il-pajjiżi. Per eżempju, fil-prattika l-karozzi li jiġu importati mill-Unjoni Ewropea se jkollhom iħallsu il-taxxa fl-Awstralja fuqhom l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar investitur fl-Awstralja u t-tieni fil-New Zealand imma ċ-Ċiniżi għandhom aċċess iktar favorevoli minħabba l-FTAs li għandhom ma' dawn il-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll interess f'dak li huwa xiri pubbliku għax l-impenn li għandhom dawn iż-żewġ pajjiżi fil-WTO u xiri pubbliku aħna nixtiequ nkabruh fl-Unjoni Ewropea hemm ukoll prodotti agrikoli il laħam it-sokkor, l-laħam tal- pal tal-ħaruf jew inkella tal- Nafu li il-pajjiżi bħal Korea tal-Nord għandhom ukoll ftejimiet mal-Awstralja u ma' New Zealand. Ġifiri fuq affarijiet li huma sensittivi wieħed jista' jasal ukoll. Dawn iż-żewġ pajjiżi diġà għandhom aċċess preferenzjali mal-Unjoni Ewropea għal ċertu prodotti agrikoli sensittivi. Anki ġifiri għaddawar ir-rati tariffi u kwotas. Fuq l-indikazzjoni ġeografiċi l-Unjoni l-Unjoni Ewropea għandha approċ differenti minn dik tal-Awstralja u ta' New Zealand. New Zealand qalet li se tuża l-indikaturi ġeografiki għal dik liġa liġi tal-ispirtu tal-imbit għanna il-ftejim tal-imbit mal-Australia mal fuq dawn l-indikaturi ġeografika imma rridu naraw li kunem protezzjoni sħiħa fl-indikaturi ġeometriċi li lin mill eh, l-ispirti u l-alkohol u l-imbit, anki ġifri għal-prodotti tal-ikel. Dawn tuna ċans bekk li nsibu soluzzjonijiet. Dan l-axar fil-laqat li kena eh, bejn il-Komissjoni u l konsil u l-Prim-Ministru ta' New Zealand f'Ottubru ta' sena l-oħra u għabna tal-Australja f'Novembru kol ta' sena l-oħra, binna li nibdow ix-xogħol biex nibdow il-negozjati għal l-FTAs magħhom it-tnej. Il-Kummissjoni se tagħmel l-istudju ta' impatt anki ġifir konsultazzjoni pubblika u se jkun hemm il-bilateral scoping exercise li se jisir ukoll hemm ħafna affarijiet li jiġu finalizzati qabel il-Kummissjoni titlob il-Kunsill eh, għal permess biex tibda negozjati il-Kummissjoni permezz tal-Kumitat tal-monitoraġġ ta' New Zealand u l-Awstralja se żżomm dan il-Parlament dejjem informat bil-xogħol li nkunu qegħdin nizvolġu dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Kummissjoni. Kif tafu il-dibattitu ta' qabel dam u għalek għanna ċertu edin tart għan nitlobkom li iżommu mal-ħin għal-daqstant. Is-sur Kaspari għal-IPP. E Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju. Jiena sodisfat ħafna li l-lum qed diskutu dan is-suġġett tal-FTAs mal-Awstralja u ma' New Zealand. <clears throat> hemm ftit stati membri tad-WTU li magħhom m'għandniex FTA xi forma ta' ftehim kummerċjali li qasbis huma jiġu negozjati għandna sitta fil-fatt. L-Awstralja u New Zealand nafu li aħna naqblu għandna ħafna valuri l-istess magħhom u għalhekk irdu nibdew negozjati mill-aktar fis. Għandna negozjati lesti ma' ħafna pajjiżi ftar reġjun, per eżempju l-Korea tan nofsinhar mal-Ġappun u pajjiżi oħra fir-reġjun li qegħdin jiġu negozjati bħalissa għandna ftehim ta' investiment maċ-Ċina li qed jiġi negozjat għalhekk issa wasal iż-żmien li aħna wkoll insaħħu il-xoll li ridu namlu biex ikonna relazzjoni kummerċjali ma dawn iż-żewġ pajjiżi u impoġġu kollox f'abbażi ta' trattat ta' ftehim. Rridu naraw li verament nikkonsidraw l-interessi ta' żewġ naħat naraw daw kolla li għandhom interessi ekonomiċi f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Għalhekk jiena nixtieq li nużaw din ċans biex nitkellmu ma dawk li huma konċernati. Per eżempju dawk li għadu f-settur agrikolu għandhom xoqqa imma għandhom ukoll tħassib fiż-żoni rurali fil-Unjoni Ewropea għandhom ħafna tħassib in-nies hemmhekk. Għalhekk komissjoni, jogħġobkom n isimgħu in-nies ikkunsidraw u tħassib tagħhom fil labbozz ta' mandat. Aħna fil-Parlament Ewropew sanamlu nagħmlu l-mutana sabiex ikonna rezoluzzjoni ċara fuq il-mandat għabel din tmur għand il-Kunsill. Grazzi ħafna. Fissa mis soċjalisti Demokratiċi nadjessa mikrofonu l-Onorevoli Gras van de Heinz. President, Kummissarju, Sinjuri dan il-ftejm mal-Australia u New Zealand mandux ikun għan minnum fih għandu jkun ta' vantaċ ta' teċċadini tagħna. Għaddin nistennew skabir ekonomiku għadda stan zjeda fin-numru ta' impjiegi li huwa importanti għalina u li l-standards Ewropej ma jiddajfux irridu nżommu il-servizzi pubbliċi għan irridu nżguraw li anke indikazzjonijiet ġeografiċi fil-qasam ġeografiku jiġu imħarsa u anki l-proprjetà intellettwali għandha tiġi mħarsa l-standards ambientali u tax-xogħol huma ta' priorità għalja ma' lesti nilħu kompromessi fuq dan appuntu nixtiequ li naraw ftehim sostenibbli palma huwa l-każ għal ftehimiet kollha aħna favur tal-involviment tas-soċjetà ċivili u trasparenza tan-negozjati. Grazzi. Fisem il-gruppi CR l honorable McLaughlin. L-Unjoni Ewropea issa fis-sen ġejjina għandha possibilità tinnegozja f'sejm ta' kummerċ ħieles ma' msieħba bl-istess famijiet l-Awstralja New Zealand f'tejm ma' pajjiżi tal-Commonwealth li għandna valuri magħhom l-istess livelli ta' żvilupp u rabtiet storiċi u kulturali huma impenjati anke fuq l-aġenda ta' WTO. Jista' jkun sa fl-aħħar konna Tejm għal seklu li t-nejxu fieħ, issa nistaw nifqu anke l-swif u l-level bilaterali li provdi il-tisħieħ tal-relazzjonijiet fl-Azja Paċifiku għal Unjoni Ewropea. Edin naslu għal dawn il-taħdidiet uh, ħafna possibiltajiet u d-dimna mill-indikazzjonijiet ġeografiċi u mux bes għal-dastat nistaw negozjaw tip ta' ftehim ġdid li jista' jitratta tal kwistjonijiet tal-era tal-lum li e-commerce u regoli ta' oriġini fost l-oħrajn. U b'kapitlu dedikat għall impliċi saru medja li jom li ftehimiet ta' dan it-tip jipprovdu l-iktar benefiċċju jiena nixtieq nara konklużjoni ta' malajr u suċċess. Konkludilek il-ħin. L-onorevoli takla. L-għadwa tajba jina tassew kontent li kem din il-mistoqsija li l-Komissjoni Rizoluzzjoni fuq il-Komitat inta fuq il-ftuħ ta' negozjati ta' kommerċ ħieles mal-Awstralja u New Zealand u manklużi fl-imkien f'dan id-dibattitu l-Unjoni Ewropea ilha tinnegozja b'mod attiv jimiet ta' kummerċi ma' pajjiżi terzi għal bosta snin. Bek toħlo relazzjonijiet ekonomiċi stabliċi li permettu tkabbir ekonomiku u jamluna inqas vulnerabli f'każ ta' stabiltajiet. Iżda għadna lura f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea huwa l-uniku blokk kummerċjali l-kbir li ma ma negozjax. FTA ma waħda mill-iktar ekonomiji globali importanti l-Awstralja dan huwa tarta sorpriża fil-rigward ta' tradizzjoni twila mal u New Zealand fuq kooperazzjoni fil-qrib u sim ta' valuri fundamentali. Apparti dan m'għandniex ninbqgħu barra miċ-ċirku illi issa qiegħed jifforma madwar l australia New Zealand, l-Azja u l-Amerika ta' fuq permezz ta' tisħiħ tal-kooperazzjoni u tal-relazzjoni tajba nistaw noħolqu standards internazzjonali u nipromuovu valuri kummerċjali ġusti u għadda stant, il-mistoqsija jadin, għala l-Unjoni Ewropea da ma bditomx il-negozjati. L-Unjoni Ewropea u l-Australia u New Zealand għalu li l-esti jibdew din il-proċedura, jina ċert li dawn il-pajzi kolla jistaw jibenefikaw mill bħal bħalma kien il-kas anke bil-ftejmiet l-oħra ta' ftejmiet kummerċi li konna seta illi ninnegozjaw is-sustanza tal-FTA. Jiena tassew nisħa li l-Kommissjoni għanda tibda bil- l-eżerċizzju tal-ambitu u tibda timpenja ruħa l-ewwel passi issa fin-negozjati għal ftehim ta' kummerċi less ta' beneficju reċiproku għal Australia New Zealand ukoll. Grazzi. Grazzi l-Univeri Salġis Caldentej. Grazzi, Signora President, Komissarju. Togma hija proposta illi n-nies iħossu illi ma tistax tiġi evitata u iktar ma tiġi repetuta iżjed tinstema ovvja. Issa qed nisimgħu li l-soluzzjoni għall kriżi qiegħda ttella il-talba interna u bekk hemm din dan il-fervur għal ftehimiet ta' kummerċ ħieles. In-nies qed jgħidu illi din hija l-unika soluzzjoni, din hija l-unika alternattiva u l-affermajna dawn il ftajmit kollha kif ma affermajniex wieħed mal-Awstralja u New Zealand nispera li d-dogmi muster jerpu li nixxenna nieħdu perspettiva oġġettiva l-ftehimiet mal-Awstralja u New Zealand u naraw kif se jkun hemm benefiċċju għal ħaddiem għall-ambjent u jekk ikunx anki ta' benefiċċju għal-Kura Amerika tlet partijiet għan tkomplu intom taħdmu għal-multinazzjonali li ħajħallu l-ilna imbatu biex nħarsu l-interessi ta' dawk li huma marginalizzati. Kummerċila Iva mux kosta kollox. Iva, grazzi, l-onorevoli ħojbu għal-minuta u nofs fissam il-ħodor. Grazzi, Signor President, il-prodotti agrikoli huma tassew importanti bħala sportazzjonijiet għall australia u New Zealand huma għandhom bżonn jiġu konsidrati fi kwalunkwe ftehim ta' kommerċjali għandhom ikunu fil-qalba ta' diskussjoni fil-fattija ta' ħasra li fil-riżoluzzjoni m'hemm xejn dwar dan is-suġġett. Il nefqa l-produzzjoni ġewwa New Zealand għal ħalib hija aktar ċentez miżjed baxxa minn dik tal-Ġermanja pereżempju u diġà semmew problemi pal tokkor iċ-ċanga u mhux biss. L-industrija tal-ħalib u tal-laħam fl-Ewropa mhumiex din jiġġeneraw biżejjed liħ jinsabu taħt pressjoni appuntu minħabba dan, parzjalment minħabba il-politika Ewropea illi hija affukata fuq l-esportazzjoni il bdiwa se jispiċċaw f'kompetizzjoni diretta ma' l australia u New Zealand innina nibsa illi dan ħajkompli grava situazzjoni. Jiena nirrifjuża l-fatt li l-ħalib neħħa barra u anke l-impatt negattiv fuq il-bedja dan għandu jiġi konsidrat. Iċ-ċittadini Ewropej Jafu li mandek xalfej importa u t-sporti t-produġom lokalment. l onorvoli Begin, grazzi President, kollegi li tiftaħ il-ftejmiet, li taħdidi tal-ftejim moderni u bilanċata ma pajizi moderni bħala Australia u New Zealand u għawihet mill-pass l-Unjoni Ewropea ħaj kolla tiħu biex tqarreb il- L-Unjoni Ewropea ma dawk il-pajjiżi li konkludew il-ftehim transpaċifiku huwa importanti l-investiment u l-esportazzjonijiet li fih anke teddit possibbli bħal settur tal-bidja bħalma semmi diġà l-kollega Avli illi għal darbohra jista' jkun biċċa ta' partit fl-asdi ġeopolitiċi ma jistax għandna ftehim nar ma nikkonsidraw pereżempju il-differenzi partikolari tas settur tal-ħalib li diġà ntlaqat mill-embargo tar-Russja u anki li jgħat jitwarrab fim fit titep mill-pont tal-indikaturi ġeografiċi u mill-iktar pont sensittiv hija trasparenza TTIP għallimna li l azdetta ta' politika kummerċjali dom jikkonsidraw it-talbiet ta' ċittadini u aħna sejrin nibqaw namlu monitorazza biex il-leħet ta' ċittadini jistemma. Grazzi. 2 minuti minuter. L-onorevoli Fjellner, żewġ fjällna, det är både angelägna och Grazzi tassew dan il-ftehim kummerċali huwa adegwat għaliex l-Australia u New Zealand huma tnejn minn żewġ pajjiżi li qatt ma kellniex negozjati magħhom. Nord Korea, Russja u Taiwan huma il-pajjiżi l-oħrajn l australia u New Zealand għandhom għandu jkollhom temijiet kummerċjali ma' pajjiżi li xilhom. Il-kummerċ qed minħabba dawn il-ftejm dan il-sħub il-sejm ta' sħubiet transpaċifika u dan qed jaffettwa lill-Ewropa għalhekk għandu jkollna ftejm kummerċjali magħhom dan il-ftejmijiet kummerċjali għandhom ikunu ambizzjużi kemm jista' jkunu u naraw li jkun hemm armonizzazzjoni tar-regoli. Dan huma tnejn mill-żewġ pajjiżi li huma viċin ħafna tagħna u għandu jkollna standards għoljien u mexxu dawn il-fejmet il-qoddim ma dawn il-pajjiżi. Fir rigward ta' prodotti agrikoli, New Zealand u l-Awstralja għandhom prodotti agrikoli u għandhom swieq reġjonali aħna qegħdin in-naħa l-oħra tal-pjaneta għalhekk nafu li mhux neċessarjament se jkollna suq kbir għal dan il-prodotti. nixtieq il-Kummissjoni tuża dan il-ftehim sabiex ikollna ftehimiet kummerċjali aħjar. Għandu jkun wieħed ambizzjuż u t-tieni talba li għandi hija li ma noqogħdux neħlu f'negozjati interni. Din hija xi ħaġa li tista' ssej malajr kemm jista' jkun jekk il-Kummissjoni tapplika l-isforzi kollha neċessarji. Grazzi l-Onorevoli Martin, jiena wkoll nilqa l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tiftaħ negozjati fuq dawn iż-żewġ ta' kummerċ. L-Azja Paċifika hija fejn 90% ta' tkabbir fid-dinja mistenni seħ fl-10 snin li ġejjin. Dan huwa importanti ħafna lina u mill-wirt Ewropew tagħhom il-fatt li huma qrib l-Asja, l-Awstralja u New Zealand jistgħu jkunu msieħ importanti ħafna għalina fid-dawl tal-esperjenza tagħhom u ftajmit kummerċjali li għandhom, dawn jistgħu jkunu żewġ ftejmit ta' eżempju tajjeb għaliex jistgħu jsiru malajr u jsiru mod effiċenti. Xi ħaġa li mhux neċessarjament issir fil ftejmit kummerċjali l-oħrajn tagħna għandhom il-potenzjal li jkunu ta' kwalità tajba u li jservu eh, bħala eżempju għal ftejmit mal-pajjiżi oħra tal azja Paċifiku u anke fid-dawl tal-esperjenza tal-Awstralja fl-investiment dawn għandhom ukoll jistaw jindirizzaw eh, sistemi ta' tilwim u jistaw waslu u kol biex ikollna kapitlu dwar kummerċ li kumwet wieħed f'saħħtu. Jiena għalhekk qed nħares eh, bċertu impen lejn dawn il ftejmit Għandek blue card sur Martin taċċetta? Il-mistoqsija. Grazzi, President, grazzi, Sur Martin. fl tal-2013 il-Gvern Awstraljan wieġeb għal revizjoni tal-Renju Unit u il-xewqa li l-Unjoni Uniti tibqa fil-Unjoni Ewropea. Issa fid-dal dan il ftajim kommerċjali taħseb li jekk l-Unjoni Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropeja jista' jagħmel ħsara għal relazzjonijiet li aħna għandna bħala l-Unjoni Unit mal dawn iż-żewġ pajjiżi. Is-Sur Martin Iva Dasgur kien hemm min f'din il-Kamra għal li għandna noħol u noħol u ftejim ta' kummerċ mal-pajizi ta' Commonwealth. Ftejim ma' Singapore, mal-Kanada u ftejim toħra juri illi għanda il-Commonwealth għandhom valuri komuni ma l-Europa u jrixtiqolek li kullum ftemet ma l-Europa kolla. Għalek jek aħna nitruqom mill-Unjoni Ewropea jagħmel jagħmel sens li biex ikollna dawn il-ftehim minn dawn il-pajjiżi, aħna nibqa' fl-Unjoni Ewropea istur Zahra Dil jekk joġbok. Sinjura President, Sur Kummissarju, l-Unjoni Ewropea qed taqa' lura. Qed taqa' lura fil-ftejmit kummerċjali mal-Asja Paċifiku. L-Istati Uniti diġa qegħdin jgħadduna għandu ftejmit kummerċjali mun numru ta' pajjiżi li aħna diġa għanna ftejmit bilaterali maħħom bħal Vietnam li għatri tiġi ratifikat u għatfadlina numru ta' snin biex dan jikun lest għanna u kol ftejmit ma' Singapore li huma frizzati u għanna dirzjoni tal-ortopendenti u għatmanna xejn fidejna. Għalhekk huwa fl-interess tagħna illi ikollna din il-possibilità li nidħlu fis-swieq ġodda bħal dawk tal-Awstralja u New Zealand. Wasal il-waqt li nibdew dawn il-negozjati jridu niksru is-silenzju u għalhekk jiena nilqa din l-inizjattiva u nittama li dan iwassalna għal ftejm li nkiseb mod maġġel. Grazzi. Grazzi ħafna, Komissarju. Jiena dal-aħħar tajt mal-Kummissarju Malmstrom dwar il-prodotti sensittivi tal-insibu f'reġjuni periferiċi tal europa meta nitkellmu fuq l-FTAs u issa hawnhekk jiena nixtieq nejdlek ngħidilkom li l-Kummissarju verament ħadet l-impenn tagħha li toqgħod attenta għal dawn l-affarijiet. Meta qed nitkellmu fuq l-FTAs mal-Awstralja u New Zealand, aħna vituġusi ħafna li l-Kommissjoni setara li jiġu eh, protetti ċertu ċertu zokkor, per eżempju, ċertu tip ta' zokkor u prodotti oħra li huma sensitivi u aħna nistennaw li l-Kummissjoni toqgħod attenta skont ġifiri l-impenji li għalunna li qed jieħdu. Grazzi ħafna. Grazie. L-Onorevoli Morgano. L-Australja u New Zealand huma biss ġeografikament il-bot minna għax magħhom aħna naqsmu l-istaġbi demokratiċi u interessi komuni wkoll. Għalhekk matul is-snin aħna kellna sħubija mill-qrib magħhom fi frar l-delegazzjoni tal australia u New Zealand tal-Parlament Ewropew li jiena parti minna se niltaqgħu fl-Awstralja se niltaqgħu mhux biss bismu l-istituzzjonijiet u anke ma' rappreżentanti tad dinja ekonomika għalhekk nittamaw li niftħu eh, n-negozjati ma' jkun ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Għalhekk għandna nilħu ftejmiet li jkunu bilanċati u li u ukoll l-aspetti partikolari ta' ċertu setturi. Din għandha tkun opportunità biex insolbu affarijiet li huma pendenti u li konna u koll involviment f'dan ir-reġjun u li nofru opportunità l kompaniji Ewropej u b'effetti pożittivi li ċittadini tagħna fid-dawl ta' anke tkabbir u xogħlijiet. Grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Foster. Grazzi, Sinjura President, bħala Viċi President tad delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall australia u New Zealand nixtieq nilqadan id-dibattitu. Din hija aħbar tajba li issa bdew dawn in negozjati u li ser jiġu konklużi mal awstralja u ma' New Zealand. Dawn id-diskussjonijiet ilhom ilu li messhom bdew U hemm numru ta' stati membri li għal raġunijiet ta' protezzjonizmu jippruvaw jostakolaw il-progress. Anke kienu qegħdin jisfidaw, kienu qegħdin iddubitaw il- il-rekord sa' dawn il-pajjiżi fuq id-drittijiet umanitarji fis-seklu 20 ħafna persuni tilfa' ħajjithom biex dan il-kontinent ġie meħlus għalhekk nixtieq li l-affarijiet jimxu b'mas maġġel sabiex dan il-ftehim kummerċjali jiġi konkluż mal kemm jista' jkun. Kulħadd ser imur minn fuq minn dan il-ftehim u ser ikun hemm benefiċċji għaż-żewġ naħat. Grazzi. Grazzi Sinjura Foster ngħaddu għall-Onorevoli Morel. Grazzi Sinjura President naqbel ma dawk il-kollegi li m'għandniex naħlu il-ħin li waqajna lura li l-Istati Uniti qegħdin f'pożizzjoni aħjar minna. Għajwa għedin jisaxħu l-prezenza tagħhom fil pacifiku għandna nimxu l-qoddim għanna valuri komuni ma l-Australia u ma New Zealand, mod partikolari fuq id-demokrazija Iżda l-Awstralja u New Zealand m'għandhom l-ebda interess fil-prodotti ta' e, u e, id-denominazzjoni ta' oriġini. Kien hemm li kulħadd ħajmur minn fuq, imma jekk inħarsu lejn l-agrikoltura l-Ewropa għandha ħafna xtitlef. L-agrikoltura f'dawn il-pajjiżi hija waħda intensiva. Ir-regoli mhumiex daqshekk stretti u ma nistawx nippermettu li nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn nipperikolaw anke s settur tal-ħalib, ejja naġlu imma naġlu b'kawtela. Grazzi, naddu sa għal sessjoni catch the eye, l-Onorevoli McGuinness. Grazzi ħafna, President, grazzi Kommissarju tal-kummenti tiegħek fil-bidu ħafna għamlu referenza għas settur tal-bidja bħala settur sensittiv, In nixtieq forsi nkunu nistgħu nafu iżjed dwar kif ħajġi trattat dan is-suġġett. Evidentement rridu iżjed kummerċ tajjeb għal kulħadd, imma rridu nħidu nota ta' dawn il-punti sensittivi L-Ewropa hija involuta ħafna negozjati ta' kummerċ ċerta minnhom ġa temmejnihom oħrajn għaddejjin u l-mistoqsija hija min qed iħares lej l-impatt in ġenerali li ta' dal dib ta' ftejim li qed jiġi negozjat parallelament. Speċjalment meta żof moħħok li l impatt fuq is-settur tal-bidja għandna politika komuni, għandna strutturi ta' bidja differenti u rridu nżommu l-bidja fil-żoni periferiċi. Forse nistgħu nindirizzaw dak il-kwestjoni dwar l-impatt akkumulattiv tal-negozjati fuq is-settur tal-bidja. Grazzi ħafna l onorevu Caputo. Grazie ħafna President. L-Unjoni Ewropea, eh, l-Nuova Zelanda u l australia għandhom l-istess prinċipi demokratiċi u għandna l-istess viżjoni fuq kwestjonijiet globali, sigurtà, eh, ħarsin tal-ambjent, dritti tal-bniedem, għamma nistax nifhem għaliex New Zealand u l australia huma xi ftit mill-membri tal-organizzazzjoni tal-organizzazzjoni eh, tal-kommerċ. Il-President jitlob li l-Sur Kaput jitkellem zjed bil-mod. Memx lebda aċċess preferenzjali mill-li jider tal-Unjoni Ewropea u laqqas mill-li jider ħajka hemm ftejim malaj u ftehim ma dat tip ta' pajjiżi huma essenzjali għax dawn permettu lill-Unjoni Ewropea u lill-membri tagħha jkun isiru iżjed involuti fil-reġjun tal-Paċifiku u Azjatiku. Allura ħna għandna temmu n-negozjati kemm jista' jkun malaj u Eh, eh, u nippermettu li konna da tip ta' ċess preferenzjali li huwa ħaġa moderna u trasparenti l-Australia u New Zealand huma pajjiż moderni u avanzati u demokratiċi. Onorevoli Marias. Grazie ħafna, signora President. il Nissisa ħat titneħħa u ħafna prodotti tal-ħalib u tal-bidja jinvadu l-Europa f-moment meta l-bdiewa Grigi, Franċiżi edin jippruvaw jikomplu jgħixu dan il-ftejn kull ma ħajamel huwa jsaħħaħ il-multinazzjonali minflok isaħħaħ l-intrapriżi żgħar u medji eh, intrapriżi li qegħdin ibatu. Il-programmi ta' u wkoll li aġixxu kontra l-interessi tagħhom. Jekk drittijiet tagħhom jiġu kalpestati għandu jkun hemm ukoll kompens għal dawk li huma voluti hemm ħafna ħafna nies qiegħda fl-Unjoni Ewropea wkoll. Għandna bżonn nar naħseb li ħajkonna żieda ta' qatt blek ikonna laftejn u mhux tnaqqis. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea hija t-tieni msieħeb kummerċjali għall-Awstralja u t-tielet għal New Zealand. Ma fl-istess ħin l australia hija s-16 eh, partner ta' kummerċali għall-Unjoni Ewropea u New Zealand hija l-51. Daw ċifri juru li juru li hemm potenzjal kbir biex jistir żvilupp tal-relazzjonijiet kummerċjali bejza ma' daw żewġ swieq. Il-ftehim ta' kummerċi l huwa pass loġiku ma' iżjed minn hekk nħabba l-prezenza li qed iżdid ta' Ċina f'din il-parti tad-dinja l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, tkun iżgħet involuta ma' daw iż-żewġ iswieq. Jekk aħna nibdew negozjati dawn nisperaw li jkunu iżjed trasparenti minn dak li qed jiġri fit-tip ta' TTIP bħal ċittadini tagħna jkunu jafu l-aspetti pożittivi u negattivi. L-onorevoli Ashworth Ringrazzja l-Komissarju għal-beda l-negozjati. Ma nishtaq namel zewġ punti. L-ewwel, nifem it-ħassib ta' diversi setturi dwar l-agrikultura, dwar il-bidja, imma evidentement rridu nirreagixxu, imma hemm periklu li dawn forsi qegħdin jiġu eh, motija u importanti nixtieq nisħaq li dan huwa eh, negozju li jista' jwassal benefiċċja żewġ naħat. It-tieni Dan il-negozju din it-trattat hija iżjed minn kummerċ, hija dwar valuri eh, li għandna l-istess, about eh, nħabba relazzjonijiet emozjonali u kollu storiċi, eh, relazzjonijiet u konnessjonijiet li jenna li misna għarafnijom ħafna iżjed minn. Jena nispera li dan l-FTA konna suċċess kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna, naħseb hekk laqna il-keċ tiegħi. Nisimgħu minn il-Kummissarju. Grazzi, signora President, onorevoli membri. narġantenni li intenzjoni tal-Kommissjoni li tavanza biex eh, t-nidi negozjati ħalli kunem FTAs mal-Australia u New Zealand. Billi namlu hekk il-Kommissjoni ħad segwi il regoli li hemm li u prassi li huma xirqin u tipprepari valutazzjoni u tieħu l-passi ta' preparazzjoni, pempju eh, scoping exercises biex tkun tista' tkun f'pożizzjoni li titlab awtorizzazzjoni mingħand il-Kunsill biex tkun tista' tniedi maniera formali daw in-negozjati tal-FTAs. Il-Kommissjoni ġa stabbiliet l-approċċ ġdid tagħha dwar kwistjonijiet għandu x'asma għal kummerċ Eh, fil-komunikazzjoni ta' Trade for All tal-Ottubru li għadda. Il-komunikazzjoni turi l-impentana biex eh, u l-approċ li għana proponu għal dak l xaqsam kummerċ u zvilup eh, sostenibli, inkluż dak l-kwestjoni ta' xogħol u ambjent. Kif ukoll riżoluzzjoni tal-kwestjonijiet. L-approċ li aħna l-ħajkonna għal daw l-FTAs ma l-Australia u l-FTAs huwa ġa stablit u dan huwa dak li aħna nippruvaw nimplementaw daw il-negozjati. Bħal negozjati oħra l-Kommissjoni hija eh, eh, impenjata biex tiżgura li jkun hemm trasparenza fin-negozjati. U speċjalment l-analiza tal-information, tal-informazzjoni u dialogu mal-Parlament mm, eh, Ewropew. huwa eh, offol ta' xogħol tagħna. Grazzi ħafna, onorevoli. Grazzi ħafna.